Ogłaszam wyniki głosowania w ramach Nixtieq jiena sanħabbar il riżultati tal-elezzjonijiet tal-Viċi Presidenti tal-Parlament Ewropew. 701 eh, MEP parteċipaw fil-elezzjonijiet kien hemm 17 il-vot li ma kienx validu u il-voti validi kienu 684. Il-maġġoranza assoluta hija 343 vot il-kandidati partikolari eh, dawn nataw dawn il-voti. Roberta Angelili 277 vot. Isabel Duran 268. Miel Tomas Kaminski 194. Silvana Kochmerin 148 vot. Rodi Krazza Zorogopolu 355 vot. Stavros Lambrinidis 348 vot. Edward Macmillan Scott 237 vot. Miguel Angel Martinez Martinez 330 vot. Giovanni Pitella 360

dawn il-kandidati jingħataw il-maġġoranza assoluta tal-voti Giovanni Pitella, il-Sinjura Ksarza Sagra u il-Sinjur Lambrindis. Nishtiq jiena nifraħ lil dawn il-kandidati. 11 miejsc, 11 miejsc w ramach wyboru wiceprzewodniczących pozostaje 11 il-post għal-pozizjonijiet tal-Viċi-President se jittieħdu għalhekk aħna nixtiequ nagħmlu it-tieni round tal-voti. Jekk ma fadalx opinjonijiet mela se nżommu dawn ir-riżultati tal-ewwel balet il-kandidati għalhekk se jinżammu il-kandidati tal-ewwel balet tieni mela skużawni. Sessjoni se tiġi sospiża l-10 minuti, 10 minuti sospensjoni u mbagħad intkom mitlubfa biex tibqgħu hawnhekk fis-sala. Ibqgħu hawnhekk fis-sala fl-awla. koleżanki i koledzy. Kolegi, Għanerġaw nissuktaw bi sessjoni tana. Għanissuktaw bi sessjoni tal-Parlament Ewropew. Jħagġa importanti ħafna. Jista' jkun hemm tielet round tal-votazzjoni. ħajġi proposta li jsir il-lejla, allura tosfrux, għax forsi s-saba seba seba u nofs, jista' jkun hemm il-tielet round. Mena, sinjuri, nixti eh, nitlob dak il-persuni li għoddu l-voti biex ikunu f'postom huma ħajvutaw bħala l-aħħar nies f'din il-votazzjoni. Il-koll għandkom id-dokument tal-vot fidejkom, kjoġobkom użaw biz dawk il-karti li għandkom tal-votazzjoni għamlu salib ħdejn il-persuni t tivutaw għalija. Għatem 11 eh, il-Vice President jidin votaw għalli. Ħabba li jem 11 il isem li rridu intellaw għedin ħallukom biss li timmarkaw biss 11 l-isem. Ġifiri fuq il-karta ta' għandkom eh, dawk l-ismijiet. Sla ġifiri tistgħu tivvutaw biss 11. F'każ li tkunu eh, tikkoreġu xaġa fil-dokument tal-vot, morru den dawk li għoddu il-voti biex għatukom dokument ġdijt imbat liħor eh, għattawħ. Kazijiet l-oħran iswan pala mux validi. Poġġu l-dokument tal-vot fl-envelop. Niftaħ il-votazzjoni. Yes, 90, okay. Uh, well, it is 90. Uh, ok, ok. Is-sur Richtfried, jek joġbok. Film Dank, film Dank, Herr Präsident. Grazzi ħafna, President. Smajna l-spiega siħa li tajtna dwar elezzjonijiet. Mandi xarissa fejn għamil mistoqsija kollo xar xarissa u perfettament eh, fimtu. Mena sewa, grazzi. Fine. <laughs> What is fine, you are watching everything around because while, while <laughs> I'm just losing.